ġifiri 22 ta' jannar. Bekk naħseb nistaw naddu għal-votazzjoni, nibdew l-ewwel bir-riżoluzzjoni fuq eh, il-Bahara, Estonija u tar renju Unit arrestati fir renju Unit. La bosta riżoluzzjoni mill-gruppi politiċi votazzjoni fuq emendi tal-ħodor minnu favur, minnu kontra, astensjonijiet maddiċ. Min jishti eh, japprova l-emendi tal-INF favur kontra sanzjonijiet maddiċ. Umbat fuq eh, rizoluzzjoni kolla kemmi minu favur kontra assenzjonijiet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 assenzjonijiet maddiċ. Nistaw nivverifikaw dan permess ta' votazzjoni elettronika. Votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluħa. ma ddiċ. Maġġoranza ta' 41 issa nadu għal fuq riżoluzzjoni kollha kemmi. Minu favur, minu kontra, sensjonijiet. Riżoluzzjoni adottata. Naddu issa rezoluzzjoni fuq il-Korea ta' fuq. Mozzjoni konġunta rezoluzzjoni, testa oriġinali, paragrafu 4, minu favur, fuq l-ewwel parti kontra astensjonijiet adattata. Etena parti favur kontra astensjonijiet adottata. Naddu issa għal votazzjoni fuq il-mozzjoni konġunta riżoluzzjoni, votazzjoni nominali, niftaħ il-votazzjoni. Votazzjoni luqa. adottata. Bekk aħna għallawrejna dak il-punti kolla li kena nistamettu għal-vot, nishtiq nawgura kullħat vjaċ l-ura vjaċ ta' l-ura. U nittama illi eh, punti kunu messi fil-bidu eh, ta' sessjoni li jmissek memx oġezzjonijiet, e eh, fil-kas naddu rezoluzzjonijiet votati l-lum